Mela, jisu dan il-rapport pala liġi diskos, eh, ġi prezentat, għan votaw fuq eh, għada. Eh, Sanna rapport li jmiss fuq il-finanzi pubbliċi. dan huwa rapport fuq il-finanzi pubbliċi fl-Unjoni eh, Monetarja Ewropea. Dan huwa il-rapport ta' Donata Gottardi tista' titkellem sal erba' minuti. Sur President, kollegi, nisnidilkom li jesattament sena ilu aħna ħadna deċiżjoni li nitkell fuq dan ir-rapport li jmur minn l 2007 u l-2008. Aħna ridna noqogħdu attenti wkoll għal f'dan ir-rapport għal dak kollu kien qed jinbidel. Aħna ma konniex nimmaġinawx se jiġri fil-qasam ekonomika, imma konna rridu li f'sentej irid ikonna eddeja iktar ta' dakollu li qed jiġri. Ir-rapport li aħna wħejjejna li se jiġi votat għada, kull jum bdejna nbidlulu il-kontenut dak kollu li ġara f'dan l-aħħar fil-qasam finanzjarju biex insalvaw il-banek naraw kif innejnu l-SMEs nipproteġu wkoll fuq il-reperkussjoni negattivi għat ċittadini ta' din il-riċessjoni. Aħna rajna x'kienu il-bżonnijiet tal-Stati membri u rridu naraw li dawn ma jaħsbux bissar rasom. Il-rapport jitkellem fuq żewġ livelli għanna l-wieħed ġenerali u mbagħad naraw ukoll se tkun risposta urġenti mħabda din il-kriżi. il fat li konna finanzi pubbliċi li jkunu ta' kwalità li huma importanti ħafna mhux biss għall pajjiż individwali imma anki għall mudell soċjali Ewropew il-bazi hija wkoll importanti biex aħna ma jkonniex ukoll innaqsu ftit ir-rati ta' taxxa speċjalment tal smis il-mbat l ta' n nies il-popolazzjoni, rridu jkollna politika li tkun adatta tal-tibdil demokratiku, demografiku, skużawni. U koll naraw kif nimodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi fil-qasam tal-finanzi. Umbat, Rridu n aħna um, rajna kol dan il-punt il tal-gender budgeting. Rridu naraw trasparenza, komparabilità, naraw kif iċ-ċaddini jisiru jafu iktar fuq dan biex nżidu il-fiduċja u anki sens ta' responsabilità il-fat li dan l-istat ta' instabilita bla preċedent irridu naraw kif inkunu iktar stabli naraw li ma nerġux namlu inwet u zbalji li ikunu gravi ħafna naraw li l-izvilup huwa wieħed li ikun sostenibli kemm għall-ambjent u kemm soċjalment. Hemm bżonn li naraw eżattament il-governance propju. Naraw u koll li kunem nġildu aħna li kunem dawn il-tax havens, naraw li it-taxxa tiġi imħalsa kif suppost naraw li kunem level playing field għal kulħadd li responsabilta u kulħadd ikun responsabbli ta' il-xogħol li kun qed iwettaqa. Irridu naraw li nkunu ikonna vizjoni fuq medda twila ta' żmien naraw il-politika għal eh, ċertu setturi strateġiċi, per eżempju il-Eurobond natu u kol attenzjoni l-level eh, sotto subnational fil-rapport naraw eh, eh, li fil-ħafna mill-gruppi politiċi qablu ma dan il-rapport u nisperaw li il-vot ikun u kol nkunu għedin naqblu fuq u jieġi adottat. Il-Senjura Kommissarju. President, uh, the Commission welcomes the... Uh... Missjoni tilqa il-rapport ta' Sinjura Gotardi u dan jaqbel ma' rapporti li nħarġu um, qabel mill-Kummissjoni fuq il-Finanzi Pubbliċi dan ta' Ġunju 2007 u Ġunju 2008. Il-Kummissjoni taqbel ukoll ma' tlet emendi li għadhom kemm waslu li, li ġew preżentati mrapportor fis-7 ta' Jannar. Naraw ukoll il ta' stabilità kif ġiri vedut, qed naraw li qed jaħdem kif suppost. Speċjalment ħafna stati membri għamlu sforzi sostanzjali sabiex dawn ikunu jistaw jikonformaw mal-pakt. Minn riforma tal-SGP il-kulħat irrispetta il il ta' dan il-pat riformat u ma kienx bżon li nintervjenu. intervjenu Madana kollu fil-rapport insibu u koll attenzjoni għal mod ta' kif se tkun situazzjoni ekonomika fl-2009 fil-euro area il-situazzjoni negattiva ġifiri li edin ners u lejn riċessjoni din is-sena il-prospetti ekonomiċi għall-2010 u kol mumiex tajbin għalek il-Kummissjoni taqbel ma' Parlament Ewropew għal fatt li aħna nappoġġjaw u namlu u kol miżuri ta' taxxa li nkunu nsom niddeċidu fuqhom. Ġifieri l-politika fiskali titkun waħda sostenibbli sabiex il-kriżi nkunu nistgħu niffaċċjaw kif l-aħjar. Il-Kummissjoni taqbel mal-Parlament għal dik li huwa il-sostenabilità tal-finanzi pubbliċi long term u aħna inkomplu nisfu għal fatt li jridu jkunu studjati. Is-sostenabilità tal-finanzi pubbliċi fl-Unjoni Ewropea rapport fuq dan se jinħareġ fil-ħarifa tal-2009. Il-Kummissjoni taqbel ukoll mal-Parlament tal-fatt tal-infiq pubbliku irid jiġi orjentat b'mod ieħor sabiex insaħħu il-kwalità u dan ikun qed jimxi iktar mal-istrateġija ta' Lisbona. L-orientazzjoni tal-dawn il-linji ta' politika ikun eh, parti mill-linji gwida ta' politika li ġew adottat mill-Kunsil Ewropew. Ix-xogħol ħajkompli għaddej f'Kummissjoni sabiex aħna nersqu lejn studju sistematiku tal-kwalità u l-iżviluppi tal-kwalità tal-finanzi pubbliċi, speċjalment il-performance-based budgeting. Grazzi. Este relatório será também votado amanhã na hora regimental. Grazie ħafna. Ħan votaw għada fuq dan ir-rapport ukoll fil-ħin tas-soltu. Nistgħu ngħaddu rapport li jmiss it trasposizjoni implementazzjoni funzjar tad-direttiva 2025 ke dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u eh,